kollegi eżi sinjuri. Aziz President tal-Mongolia, Sir Herbert Troy, dan huwa pjaċir kbir għalija u għalina l-korsa biex natuk merħba għek fil-Parlament Ewropew. Aziz President, il-pajis tijak il-Mongolia huwa pajjiż li għandu ċiviltà li għandha tradizzjoni antika ħafna, iżda fl-istess ħin hija demokrazija żagħżugħa ħafna 25 e sena ilu fil-pajjiż tagħkom għall ewwel darba kien hemm l-ewwel elezzjoni ħilsa u demokratika. U matul is-sena li għaddiet inti taħt it-tmexxija tiegħek bnejt gvern ta' Aqda nazzjonali. Iżda faċċajtu sitwazzjoni diffiċli ħafna iżda nixxilkom terbu din is-sitwazzjoni. Jien naħseb illi issa tistgħu issegwu l-iżvilupp sostenibbli u ekonomiku ta' pajjiżek u tista' ukoll tappoġġjah dan l-iżvilupp pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżek illi edha eżattament bejn iż-żewġ pajjiżi b'saħħithom ħafna bejn iċ-Ċina u bejn il-Federazzjoni Russa naħseb li mhix dejjem hija faċli għadna kemm kellna diskursata jiena u inti fuq livell bilaterali dwar dan iżda naħseb illi dak il nexxi li jikseb il-pajjiż tal-Mongolja huma affarijiet illi naħseb li ma tistax Eh, ma nejdu liex politika effettiva tal-ġurien. Iżiz, aħna naħsbu l-Mongolja huwa verament pajis importanti f'dan ir-reġjun qed naħdu kost ħafna illi fil-fat emme ħassir il-summit, għajsir il-laqa ta' summit li mis ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja. Din il-laqa ta' summit hija bla dubju ta' xej verament importanti sabiex nibnu pont bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja għalli bekk insibu soluzzjonijiet komuni għal ħafna problemi reġjonali u globali li għanna. Jina ninsab ċert illi fil-fat il-belt kapitali ta' pajizek jista verament jilħaq suċessi u progress kbir. U nittama fissem il-kollegi kolla li aħna jirna xirna niffirmaw il-ftejm ta' bejn ta' subja bejn l-Unjoni Ewropea u eh, il-Mongolja ntama li dan il-ftejim ħajkun ratifikat mill-Parlamenti Nazzjonali kollha. Nixtieq nagħtik merħba l bohra u nħalli fidejk sabiex titkellem. Mr. President. Sur, Presi Sur President, membri distinti tal-Parlament, Eccellenza u Signuri. Nixtieq nibda billi nejċa ħaġa sempliċi. Grazzi. Grazzi, President, tal istidintni għawek. Grazzi, membri tal-Parlament, tal-li tajtuni din l-opportunità biex naqsam ma' komissibijiet tiegħi ir-rappreżentanti distinti ta' 28 stat membru sovr sovran ta' dan il-kontinent kbir li huwa l-Ewropa. Jiena li żar fost tmin subien għal ġenerazzjonijiet mal il-familja tiegħi għexu bħala raħala nomadi fil-oljiet tal-punent ta' pajjiżi fil-żona tal-muntanji għal-taj. Ommi u missieri qatt ma ħolmu illi uh, xi darba li żar uh, tifel tagħhom ħajkun qed jitkellem minn fuq dan il-podium daqshekk rispettat għal uh, dawn il-lup f'din id-demokrazija f'dan il-Parlament Ewropew. Imma mhux se nitkellem dwari, Ija taw biex nitkellem fisem il-poplu tijaj u fisem pajizi. Sur President, membri distinti, jina gburi pajizi il-Mongolia, jina gburi bl-istoria tana, bil-kultura tana, bil-tradizzjonijiet tana u bil zbuhija naturali li għanna madwarna. Imma fuq kollox jina gburi bl-ispirtu tana u bil-valuri tana L-istorja qasira tal-istorja moderna ta' pajjiżi f'dan il-vjaġġ lejn id-demokrazija hija familjari għalikom fil-bidu tal-snin 20 il-Mongolja waqgħet taħt mexxija komunista li baqgħet għaddejja 70 sena. Fi żmien Stalin wieħed minn kull sitt raġel inqatlu Aktar minn 700 tempju buddista saru irmiet. Aġenti baranin u domestiċi tal-esperiment komunista immiraw lejn l-spirtu ta' pajizna imma ma kinux destinati li jirbħu laqas li jiexu għal dejjem fl-aħħar il-rida tagħna biex ngħixu fil-libertà rebħet Wara ħafna snin il-mument ta' arfin tagħna wasal. U Odwa kiesħa fl-10 ta' Diċembru tal-1989 organizzajna l-ewwel laqa mhux awtorizzata laqa pubblika fit-toroq fil-kapitali tagħna ta' Ulan Batar. Jiena kont fortunat li intażilt mill-ġellieda demokratiċi ħbib tiegħi biex nimmodera dan uh, l-avveniment storiku. Konna inna sikta għal ħafna żmien, kien wasal iż-żmien li naħdmu. Kien wasal iż-żmien ta' riforma. Dawn kienu fil-fatt il-kummenti tiegħi. Dak inar fil-ħodu tlabna li kuna libertà tal-assembleja, tal-kelma, ta' twemmin u tal-istampa. Tlabna li konna sistema bħafna partiti, konna lezzonijiet demokratiċi u nibdow il-riformi tas soq Kien il-bidu tal-vjaġġ ta' pajjiżi lejn il-libertà, ġustizzja u ftuħa. Kien vjaġġ ibes U dak iż-żmien il-ġirin tagħna l-etika kienet għada sħiħa, kellha ħatfa u kontroll riġidu u kienet b'saħħitha u enormi. Fin-naħa l-oħra fil-kapitali tal-ġar liħor fil tianamen Square sar massakru u il-mowġa tax-xokk kienet għada friska u influenzjali. E fil-Mongolja il-reġim kellu rasu ibsa. L-idejat antikwati kienu jirreżistu kull bil-qawwa kull bidla. Organizzajna laqad dimostrazzjonijiet u strikes tal ġuħu u provajna neliminaw kemm jista' jkun raġunijiet għal violenza u dejjem ħarisna lej kompromessi għal soluzzjonijiet paċifiċi. Fil-fatt il-revoluzzjoni eh, demokratika tal Golja fija ma kien hemm lebda tir ma ma kienem lebda tiqa li tfarket u laqas ma, ma xerdet lebda qatra dem. Xar iħor il-Mongoli ħatkun qed tiċċelebra l-25 anniversarju tal-ewwel elezzjonijiet demokratiċi b'ħafna partiti. U minn dik il-ġurnata storika ta' 29 ta' Lulju fl-1990 kena elezzjonijiet demokratiċi sħaħ għal parlament seba darbiet u sid darbiet tal presidenta U minn dik il-ġurnata kwart ta' seklu ilu aħna it-trasformajna ruħna minn dittatorjat għal demokrazija, minn pajjiż l-aktar eh, iżolat u reġim komunista għal eh, wieħed l-aktar miftuħ fid-dinja. Illum għanna ekonomija ta' suq dinamika, vibranti, plurali u, u soċjetà kreativa u il-GDP per capita tagħna fil-fatt żdiedet boxrin darba. Is-settur privat qed jipproduċi aktar minn 80% tal-prodott gross domestiku. Sur President, membri distinti, jiena nixtieq nitkellem dwar xi virtuijiet fil-qalba ta' demokrazija zazuwa, eh, virtuijiet li aħna nixtiequ nsaħħu fil snin li ġejjin permezz kooperazzjoni mal imsieħba tana fl-Ewropa u pajjiżi oħra. Pereżempju, il-libertà individwali li għal ta' xewka ta' demokrazija. Il-Mongoljani jħobbu l-libertà għax kisbuha permezz ta' xogħol ibes. Il-gvern f'pajjiż ħieles mhuwiex il-proprjetà ta' xi grupp speċifiku ta' poplu u biex wieħed ikollu soċjetà ta' b'saħħitha irid eh, kompli ħsiba u irrid jiffaċċja l-isfidi ta' kuljum. Iżbuħija ta' libertà hija li l-proċess huwa wieħed ta' talima. Hija s-sistema ta' kura tas soċjetà umana. Nistgħu nagħmlu żbalji, imma l-iżbalji mhumiex se jfissru li aħna ħaniġu maqtula bħalma kien isir fid-dittatorjat u għalhekk li aħna nħobbu l-libertà. il-Mongolia hija fost um, l-aktar um, pajjiżi eh, fid-dinja li għandhom modda tal-medja. Għandna 3 miljun ċittadin imma eh, wieħed isu iħoss li hemm 3 miljun ġurnalista wkoll. Din hija xi ħaġa sabiħa. Il-poplu għandu dritt illi E, jistaqsi u jitkellem mal-autorità trasparenza u il-komunikazzjoni ta' minn aktar b'saħħitna. U għalhekk aħna e, kuntenti li qegħdin um, nipresedu l-kolazzjoni ta' libertà online u ħanużaw din l-opportunità biex ikun hemm aċċess għall-internet għal kulħadd. U aħna u ukoll l-isforz tal-ġnus maquda li joħolqu din il-konvenzjoni komprensiva dwar il-libertà fuq l-internet. Ek kif is-soċjetà tagħna isir aktar miftuħa qed nisim nisimgħu aktar il-ħna li jitkellmu dwar il-sigurtà. Imma eh, ma nix eh, mollu li lin mill-valuri eh, universali biex nirrispondu għal din il-mistoqsija ta' sigurta. Issa qegħdin naraw din l-estremizmu violenti li qed ikompli evolvi u jedet. Imma minnaħa l-oħra, eh, aħna impenjati lejn il-libertà, tolleranza u paċi. Jina lek nifraħ l parlament Ewropew għall-inizjattiva tiegħu li adotta iċ-charter dwar id-drittijiet fundamentali digitali. Ejja inkomplu naħdmu flimkien biex immexxu il qudiem din l-evoluzzjoni u revoluzzjoni digitali. Thank you. If... Grazzi. Xiftit kliem fuq l-elezzjonijiet il-gvern u l-kontabilità, il-teknoloġiji l-ġodda kienu essenzjali għas saħħa ta' demokrazija tagħna. Fl-aħħar tliet elezzjonijiet tagħna użajna l-magni elettroniċi għal votazzjoni u sistema biometrika għal reġistrazzjoni Dawn il-miżuri għal prevenzjoni tal-er jizguraw il-votanti li l-parċipazzjoni tagħhom se tagħmel differenza. Ovvjament biex natu il-fiduċa fil-gvern dan jmur li l mill-elezzjonijiet il-Mongoljani għandhom interess fil-fond dwar kif il-gvern jonfoq il-, -gvern il-flus li jieħu mit-taxxa li jaħdmu għalihom biex niżguraw it-trasparenza għandna sistema effettiva ħafna ta' monitoraġġ il-Glass Account Law, il-liġi ta' trasparenza daħt il ġiġ illi tagħti tagħmel obbligatorju l-iżvelament tal-infiq pubbliku għanna id-daqs tal-gvern li jed kbir dan huwa sfida bħala tweġiba li sfida il-funzjonament tal-gvern jisir jikber, jisir ikbar, jisir burokratiku, jisir imbet. Teknoloġija għanda tendenza l-opposta, jisir iżar, jisir funzjonanti u jgħin l-utenti biex nġildu dan aħna resaqna inizjattiva zaħira tal-gvern dan jinkludi xi teknoloġiji ġodda biex nipermettu l-gvern biex jadatta kostantament għall-isfidi l-ġodda. Issa frigwat tal-korruzzjoni fil-qosor korruzzjoni hija isa marda infezzjuża li tikber fid-dlam teqret dak li huwa fondamentali fis-soċjetà sigura u ġusta tbeżza l-imsieħba l-investituri onesti jisra n-nis mill-opportunitajiet u jibla il-frott tal-xogħol tagħhom biex nesterminaw dan il-ħażen għandna nitfaw id-dawl fuq korruzzjoni għandna niżguraw li dana dina tiġi esposta u dawk responsabbli għaliha ma jħarbux mill-ġustizzja. Jiena kburi meta ngħid li ferba sin biss il-Mongolja kell um, nizlet mill-120 sa 80 post fil-indiċi ta' korruzzjoni ta' trasparenza internazzjonali għad fadal ħafna x'namlu iżda qed nagħmlu progress tajjeb fejn qed innadfu il-pajjiż tant maħbub tagħna. Ħan nisħaq fuq xi punti ewlenin il-pena tal-mewt l net u l-drittijiet tal-bniedem. Għamilna progress anki f'dan il-qasam tad drittijiet tal-bniedem. Il-Fondazzjoni tal-Ġustizzja hija il tfisser ir-rispett tal-dinjità umana fejn għana fiċ-ċentru il-santità tal-ħajja tal-ħajja umana bebda ċirkostanza nistgħu naċċettaw il-pena tal mawt Ningrazzjakom. Qabel it-18 ta' ġunju tal-2009 il-Mongolja kienet meqjusa mill-Amnesty International pala wieħed mill-ar pajjiżi fil rigward tal-ġustizzjarja u l-pina tal-mewt. Dik kienet il-ġurnata jiena ħadd il-ħalfa tiegħi biex insir il-President tal-Mongolja. Fl-istess jum jiena rajt fuq l-iskrivanija tiegħi żewġ dikreti abbozzati kelli nieħu nagħmel l-għażla dwar jekk se, se, se kont se jkolli l-pina tal-mort ta' żewġ tiġil jiena għażilt il-ħajja u żammejt ma' deċiżjoni tiegħi u bdejt inwassal dak il-messaġġ lil pubbliku tagħna ningrazzjakom. U jiena bdejt inwassal dan il-messaġġ lil pubbliku u lil min jieħu d-deċiżjonijiet f'pajjiżna ma kienx faċli li teżerċita l-tmexxija f'dan il-qasam iżda fl-2012 il-pajjiżi ratifika il-Covenant Internazzjonali ta' ġus Uda li jimmira l-abolizzjoni tal-pina tal-mawt. Ma kien hemm ebda pina tal-mawt fil-Mongolja mill-Ġunju minn Ġunju tal-2009 għandi nitkellem biċ-ċara hawnhekk il-pina tal-mawt hija ineffettiva hija ħaġa barbarika. Minn hawnhekk stess nixtieq nirringrazzja l-Unjoni Ewropea u l-ħbieb Ewropej tagħna li qed jappoġġawna u jinkoraġġixxina fil- f'din il-kawża tant importanti. Eccellenzi. Riforma tal-ġudikatura hija ħaġa imperattiva għalina. Riforma tal qofsa tal ġudizzjarja u leġislattiva hija parti importanti tal-isforzi tagħna biex nibnu soċjetà libera u ġusta. Kienet waħda mill-prioritajiet tiegħi u għamilna passi gbar biex kull aspett ta' sistema tal-ġustizja mill-pulizija, l-prosekuturi, l-rati u anki l-imħalfin. Il-fiduċa tan nies fil-ġustizja fil ġustizja fil fil-rati ġusti qed terġa' tiġġedded. Is-soċjetà tagħna għandha tkun inklusiva wkoll. In-nisa huma s-sinsla tal-familja u l-bażi ta' nazzjoni jġibu l-ħajja fid-dinja. Ġili huma ikunu illi jieħusib il-xjuħ, il-morda u dawk fil-bżonn. Dawn huma ommijietna, ħutna u it-tfal bnit tagħna. Għas-soċjetà tagħna biex navvanzaw għandna bżonn ta' iżjed nisa f'kull livell lokali u globali fis-servizz pubbliku tagħna. Jiena kburi meta ngħid illi fl-aħħar elezzjoni tagħna triplikajna in-numru ta' nisa fil-parlament tagħna. Biżjed nisa fil-poter, jiena naħseb illi se jkollna iżjed armonija, iżjed impenn, inqas patija u inqas konflitt. Nirringrazzjakom, Sinjuri. Nixtieq ukoll nitkellem dwar l-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija l-bażi tas suċċess ġejjieni tagħna. Jiena mort minn familja ta' raħħala sa Harvard. Jiena nixtieq li żgħażagħ oħra ikollhom din l-opportunità qed naħdmu ħafna biex nibnew il-kapacità tagħna fl-iskejjef, fl-universitajiet u fl-istituzzjonijiet akademiċi oħra. Aħna grati partikolarment fejn neħdu l-arfin tal-programmi tal-edukazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa biex insaħħu l-istituzzjonijiet tagħna. Eċċellenzi, jiena nifhem il demokrazija, id-demokraziji ta' kollha mhumiex l-istess għanna nirrispettaw id-differenzi. Id-demokrazija hija forma rappresentativa tal-gvern f'kull nazzjon dana dina għandha tirrifletti l-kulturi u tradizzjonijiet tagħha. Iżda f'kull soċjetà deċenti inti sessibu xejriet komuni jirristrinġu s-setat tal-istat għandhom xejra li kunu li wieġbu l-menti tal-gvern iħarsu dritti tal-bnedem bl-istess bl-istat ta' ġit konsistenti u parzjali appoġġaw l-istituzzjoni ċiviċi tas saħħa il-medja indipendenti u l-ġudikatura, jiġġildu korruzzjoni, investu fil-kapital uman u jarfu l-ugwaljanza bejn is-sessi, jippermettu n-nies jażlu il-mexxejja tagħhom l-elezzjonijiet ġusti u liberi. Sur President, Aziz membri onorevoli, dawn huma kollha kwistjonijiet illi dwarhom il-Mongolja u l-Ewropa għandhom valuri komuni dwarhom u aħna verament natu valur kbir l-kooperazzjoni tagħkom. Il-Mongolja u l-Ewropa u maħbib antiki. E kif u għamuri blitra tal-Mongol kan użit u Filip Lebel illi għanda 710 snin. F'din litra miktub kif nistaw ninsew il-ħbiberija li missirietna tant kienu jossu. U illi minkejja kienu daqshekk il-bot kienu jħossuhom irib xurxin u kienu jibatu lil xurxin klim ta' għal u erf kif ukoll kienu jibatu li xurxin rigali ta' paċi. U għafdan l-spirtu li jena tinkallimkom illum, issa li għat niftħu l-kapitlu l-ġdid fil relazzjoni ta' bejn Molgonja u l-Europa, malli kfalla l-komunizmu relazzjoni bejn Mongolja u l-Ewropa, issa reġgħu ħadu r-ruħ. L-għajnuna umanitarja teknika u finanzjarja kif ta'kom u l-kooperazzjoni li kellna bejnietna verament għanuna sabiex aħna nibnu soċjetà demokratika u ħilsa. U għal dan il-lan nixtiequ nirringrazzjakom. Eżis, membri eċċellenzi, Fil-sena 2014 il-Mongolja l-Unjoni Ewropea ċelebraw il-25 anniversarju ta' relazzjoni diplomatiċi tagħna. Jiena nixtieq illi ngħid li inqis l kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Istat tal-Mongolja, il-Great Kural, li hija relazzjoni importanti ħafna sabiex insaħħu l-isħubija ta' bejnietna. Aħna diġà għamilna ħafna passi kbar il-qudiem li jinkludi wkoll l-istabiliment tal ftajim ta' u kooperazzjoni bejn il-Monku l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja l-Istati Membri li diġà ratifikaw dan il-ftehim. Fil-fatt iva diġà għandna iktar opportunitajiet illum il-ġurnata milli kellna qabel għall-investiment Ewropew kumpaniji tal-prima klassi Ewropej edin jiġu fil-Mongolja sabiex jinvestu kooperazzjoni fis-subija mal-kumpaniji tagħna. Issa il-gvern għandu jieħu l-passi li jmissa biex intejbu din il-klima ta' investiment u bekk qed inżidu l-opportunitajiet ta' investiment aħna nittamaw li jintom ħajkolkom l-opportunità li tammiraw izbuħija u l-potenzjal ta' pajjiżna fis-sena d-dieħla fis-sena 2016 minħabba li l-Mongolja ħatkun edha eh, organizza l-11 il-laqa tas summit ta' bejn l-Ewropa u l-Azja. Jiena nittama b'mod sinċir nkun nista' nagħtikom merba f'pajjiżi lilkom u lill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membru nittama u li ħajkun summit li ħajibqa' mfakkar. Aziz President, membri onorevoli, l-impenn li ħadet il-Mongolja għal kooperazzjoni internazzjonali huwa qawwi ħafna. Dan l-aħħar aħna għadna kemm nedejna inizjattiva illi jisima l-Forum Azjatiku. Aħna nsemmaw li dan ħaj servi sabiex ikollna mekkaniżmu li verament għandna bżonnu ħalli nippromovu l-integrazzjoni reġjonali tal-pajjiżi kollha sovrani fl azja u nippromovu rappreżentazzjoni ugwali tal-interessi differenti. Il-gvern issa qiegħed jaħdem sabiex jifanalizza dan il-kunċett ħalli bekk nistiednu l-partijiet interessati li kontribwixxu l-idea tagħhom. Eżis ħbib, il-Mongolja m'għandix l-intenzjoni li aħna noqogħdu nagħmlu nippritkaw lil ħaddieħor dwar id-demokrazija iżda għandna ċertu lezzjonijiet li aħna tallimna u qed nixtiequ naqsmu ma' ħaddieħor mal-Kirġikistan aħna qegħdin qegħdin naqsmu lezzjonijiet li tallimna sabiex nibnu demokrazija parlamentari effettiva u nimplementaw riformi legali. Ma l-Afganistan aħna qegħdin inħarġu diplomatiċi u, u il- dawk li servu lil pubbliku fiċ-ċivil mal-Myanmar aħna qegħdin naħdmu ħafna mal-ġurnalisti u mal-mezzi tax-xandir u mal-membri tas-soċjetà ċivili mal-Korea ta' fuq aħna qegħdin ikolna dialogu dwar is-sigurtà u dialogu ekonomiku wkoll. Aħna nemmnu li l qed tista' tagħmel kontribuzzjoni sostanzjali s-sigurtà fir-reġjun, fil-Girgal tal-Asja u lil minn dan ir-reġjun. Aħna nifmu illi l gwerra birda kellha ċertu konsegwenzi, iżda maħabba l-esperjenzi tagħna fil anke bil l-komunizmu demokrazija aħna naħsbu li nistgħu verament inservu bħala medjatur ħalli nippromovu il-paċi u s-sigurtà f'dan ir-reġun. Bħala parti mill-ħidma tagħna għal ftejim reġjonali fis-sena 2013 aħna ħabbarna id-dialogu ta' Ulan Batal fil-Grigal tal-Azja dwar is-sigurtà. Din hija inizjattiva li kienet simili għad-dialogu ta' Helsinki. Aħna Fil-fatt kena numru tal-għadu konferenzi fuq suġġetti bħal sigurtà, enerġija, dwol tan-nisa u kwistjonijiet nukleari. Il-pajjiżi ilu jipprova ma jkollux armi nukleari għal dawn l-ħar 23 sena. Fis-sena 2012, il-ħames membri permanenti ta' Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Mauda firmaw dikjarazzjoni konġunta li tikkonferma l-istatus tagħna illi huwa mingħajr armi nukleari. Aħna ngħidu illi lifjen irġiel naraw xi sarfu meta tiġi bżonnu, lifjen żwiemel ukoll naraw xi sarfu meta sirkibhom. Bist paġna, skużawni. Kont qed nitkellem fuq l-istatus li għandna aħna mingħajr armi nukleari. Grazzi. Iva, l-enerġija nukleari tista' tkun enerġija li hija importanti għal ċertu pajjiżi iżda dawk li jixtiequ jipproduċu din l-enerġija nukleari m'għandhomx ikunu ta' dita għal paċi u sigurtà tal ġirien indipendenti li għandhom. Aħna nieħdu bis-serjetà responsabilità komuni tagħna sabiex nippromovu l-paċi l-armata tal-Mongolja jilbsu l-elmu il-blu u jisservu fl-imkien mal-forzi ta' zamma tal paċin tal-ġus ma'uda sabiex jizommu l-ordni u s-sigurta internazzjonali. Mongolja saret mill-ikbar armati mill-20 Eh, mill-iktar armati li kontribuxxu għal żamma tal-paċi madwar id-dinja. Aħna fil-fatt batna 12,000 soldat ta' żamma tal-paċi madwar id-dinja. Dan huwa numru pjuttost kbir meta tqablu ma' daqs żgħar tal-popolazzjoni tagħna. Aħna il-popolazzjoni tal-Mongolja gburin illi nistaw nservu gburin nistaw nikontribuxxu nejnu. Aziz President, membri onorevoli, għal darbaħan nishtiq ningrazzja ħafna lill kunsill Ewropew, l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea u lilkom lill-Parlament Ewropew kif ukoll il-pajjiżi tal-Ewropa talli appoġġajtu b'mod sħiħ u l-ħin kollu lill-pajjiżi lill-Mongolja. Aħna fil-Mongolja ngħidu li l-ifjen irġiel taraw xi jsarfu meta tiġi bżonnhom l-ifjen żwiemel taraw xi jsarfu wkoll meta tirkibhom aħna rajna li intom kontu maħna meta kellna bżonkom, kontu maħna meta kellna bżon li tqawwilna qalbna, intom dejjem kontu edin tappoġġaw u tgħinu l Mongolja, għettunna proset meta kellna suċċess u entuna meta feċċajna ċertu problemi. L-Unjoni Ewropea naħseb li l-invenzjoni ewlenija dinija sabiex nipromuovu l-prosperità globali, paċi u armonija. Il-Mongolja ħaj jipprova jkun l ankra strateġika l-Unjoni Ewropea fl-ilvant tad-dinja. Ħankomplu nejnukom sabiex nipromovu l-valuri komuni tagħna u l-interessi komuni tagħna nibnu iktar paċi, demokrazija u mpen fl-Azja. Eżiz ħbib, ejja nkomplu naħdmu fl-imkien. Grazzi. meine sehr geehrten Damen Eżis kollegi, sinjuri, naħseb illi ħanitkellem fissimkom il-koll meta jiena nirringrazzja l-President anka jekk qabes paġna naħseb illi nista ngħid fisem il kol illi aħna ilna ma nisimgħu diskors bħal tiegħek sur President diskors li tant għawilna qalbna, diskors tant pozittiv, nishtiq illi nilqa l-istadina ta'kom sabiex ikonna ktar kooperazzjoni msaħħa bejnietna, nishtiq ningrazzjak ħafna ta' dan il-moment memorabli illi tajtna l-lum. Grazzi ħafna, Sur President.